tal-Konsil tal-Kommissjoni fuq it-ħejja tas-summit tal-żona tal-Euro. M'informa anke ante Dajdu li qabel ma nibdew id-dibattitu tal-lum hemm mozzjoni ta' Sinjor Clifford illi jixtieq jitkellem nimmaġina. Ixtiex Θα ήθελα να τονίσω στους συναδέλφους ότι πέρα Iva, bonġu jina xtaqt najt l-kollegi li apparti mill affarijiet li għaddin palissa fil-Parlament Ewropew, aħna irridu nirriflettu x'nixtiequ mill-Ewropa? Ewropa tal-monopoliji u bbażata fuq il-kapital, mexxija mill-kapital jew Ewropa tal-ċittadini? Nixtiequ illi jkollna Ewropa fejn iċ-ċittadini għandhom is-seta jew inkella Ewropa mexxija mill-Ġermanja mill-Atlantiku. aħna rridu Ewropa li indipendenti u autonoma, jew kella għaddejja tal-Istati Uniti u tal-NATO. Jiena nixtieq ngħid illi f'pajjiżi fil-Greċja Dawn li mhijiex mozzjoni ta' proċediment u għalhekk jiena kolli nitira id-drittijak għal biex titkellem u se kolli nżom mar regoli u għalek kolli il-waqaf il-interventijak mela immorru għal dak li tħija ta' summit ta' zona tal ebro l ewwel punt fl-aġenda tagħna u fissem il-Kunsill il-Sur della Vedova. Grazie, signor Presidente. Grazie ħafna, Sur President, membri onorevoli, Sur Kommissarju. Jena xtaqt illi nirringrazzja fissam il-presidenza l-kom tal-istudentuni ħalli l-intervjeni fil-qosor fuq it-ħejja ta' summit tal-Eurozone taż-żona euro illi il-Kunsil ħas li kien hemm bżonn organizzawm sabiex nanalizzaw sistema u s-sitwazzjoni ekonomika. Xtaqt inkun ċar mill-bidunet tad-diskors tiegħi ħalli ngħidulkom li dibattitu dwar ir-riżultati tas-summit tal zona euro huwa daqsxejn prematur fil-waqt li nirrispetta ħafna dak li intom bħala membri onorevoli tixtiequ tajdu jena nishtiq nejdilkom li il-summit ta' zona euro ma kienx organizzat mod formali u memx agenda lissa dwar il-punti li ħajkunu diskussi ċertu ehm, sviluppi oħrajn un f'Ottubru meta naslu għall-istadju ta' tħejja li jmiss minnaħat tal-Konsell Ewropew. Nixtieq ngħidulkom ukoll li t-tejja tas-summit hija l-kompetenza -tal President tal-Konsil, Sulvan Rompoy flimkien mal president tal-Kommissjoni għabbażi ta' xogħol li jkun sar mill-Eurogroup u mhux eh, għabbażi ta' dak li jkun sar minna tal-President Taljana. U minħabba dan li għadek kemmet nista' nitkellem fil-qosor, ma nixtieqx nipperġudika dak li ħani jingħad f'din id-diskussjoni, però nixtieq ngħid li żona euro tista' twassal għal evalwazzjoni ta' zbilanċ fit kabbir li rajna dan l-aħħar eh, f'dan f'din situazzjoni ta' inflazzjoni baxxa ħafna. U importanti li din l-evalwazzjoni ssir fuq livelli iktar olin, importanti li nkunu ċerti li l-istrateġija tagħna anke jekk tkun forsi xi ftit radikali għandha tkun strateġija bilanċjata bilan illi noħolqu iktar tkabbir ekonomiku u iktar xogħol fil-żona ekonomika Ewropea. Din għandha tkun il-priorità tagħna fuq kull livell u ċ-ċittadini Ewropej hekk qed jistennew minna u hekk jixraqilhom, ġifieri aħna nixtiequ naraw illi il-fatt li aħna nippruvaw nimplementaw il-politika Ewropea hija xi ħaġa importanti wkoll anke fil- fil-interess tal-munita unika tagħna aħna nixtiequ l intejbu l-programm ħalli bekk naraw l intejbu l-kompetittivi tagħna fuq is-suq globali, nixtiequ l-finanzi pubbliċi tagħna jkunu fuq livell sostenibbli b'tali mod li jista' jwassal iktar tkabbir ekonomiku nridu nerġgħu innislu l fiduċja fis-settur finanzjarju ħalli bekk naraw li dan is-settur ikun jista' jissostni l-ekonomija reali u jiwassal l iktar investimenti. Aħna naħsbu li wasalna f'punt pjuttost tajjeb f'ħafna mill-istati membri aħna qegħdin naħdmu minnaħda President Taljana ħalli naraw li jkun hemm progress fuq il-livell leġislattiv Ewropew. Aħna eh, rajna illi l-Eurogroup u l-President tagħhom implementaw ħafna miżuri u anka il-Bank Ċentrali Ewropew ħabbar pakket ta' miżuri bħala tweġiba għal kuntest makroekonomiku iktar wiesa. Issa li qed naraw li għaddejjim dawn l-attivitajiet kollha importanti li ħafna drabi nerġgħu insostnu il-punt ta' l-komplessità dan kollu importanti li aħna niskuraw illi dak li kien stabilit rista jibqa' orjentat fuq ir-riżultati għal Importanti li aħna nkomplu nadattaw dan kollu għal problemi li palissa din naffaċċaw ħalli bekk nkomplu niġġieldu kontra il-problema kbira tal-qatt. Aħna naħsbu l-istrateġija li kienet adottata għat kabbir ta' zona euro kienet l-istrateġija li ktar xirqa f'dak il-kuntest, però jekk aħna ntejbuha xi ftit mhix xi ħaġa ħażina Issa l-opinjonijiet ta'kom tal-membri onorevoli dwar l-aħjar mod ta' kif aħna nistgħu naslu l-anijiet tagħna ħalli bekk intejbu u nżidu l-tkabbir ekonomiku ah, huma opinjonijiet importanti ħafna ħanna ħanħidu nota tagħhom jiena lesti nismakom u il-nos is-suġġerimenti u minħabba li intom kompetenti bħala Parlament Ewropew dejjem esprimejtu l-opinjoni tagħkom. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Della Vedova fissem il kommissjoni is Sur Katajnen. Honorable President and members of the European Parliament. Sur President, membri onorevoli ta' dan il-Parlament Ewropew, nixtu ringrazzjakom tal-li l-opportunità sabiex l-kompożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar it-ħejja għas-summit ta' zona euro li ħajsir fl-24 ta' Ottubru. Il-tejjiet għal dan is-summit għadhom fi stadju bikri ħafna u minkejja eh, dan jina nistana bil-ħerqa li nisma l-opinjonijiet tagħkom dwar kif nistgħu naħdmu flimkien aħna ħalli bekk naraw li jkun qed kabir sostenibbli u iktar opportunitajiet ta' xogħol u naraw il-ċittadini tagħna jkun jistgħu jgħixu fi prosperità. Jahna nishtiqu nisqu fuq il-fat li rridu namlu dak kollu li nistaw, ħalli bekk ikollna kemm jista' jkun tkabbir sostenibbli u stabbli u iktar xogħol fl-Ewropa. Il-Komissjoni identifikat tliet prioritajiet. Fil-Kunsill Informali tal-Ekofin il-ġimgħa li għaddiet f'Milan aħna kellna diskussjonijiet sivja ħafna fuq numru ta' suġġetti u diskutejn ħafna mal-Ministri tal-Finanzi. Iżda aħna issa għanna bżon li li nieħdu impen fl-imkien ma l-Istati membri aħna l-Kommissjoni u ma'kom ma l-Parlament Ewropew ħalli bekk naħdmu fl-imkien ħalli nħolanijiet komuni tagħna. Mela l-ewwel net l-investiment l-Ewropa għandha ħafna xtofru dak l innovazzjoni, ħaddiema li għandhom ħiliet eh, importanti ħafna u sabiex naraw illi dan kollu mbagħad ikun trasformat f'ħafna kumpaniji startups fl-Ewropa rridu nippromovu l-investiment kemm minn sorsi privati u pubbliċi kif ukoll fuq il-livell nazzjonali u anke Ewropew. Aħna qegħdin naħnu sabiex inħejju pjan komprensiv ħalli nitkellmu fuq kull lat importanti illi jista' jenna. Jiena naħseb li dan għandu jkun sforz konġunt fuq il-livell nazzjonali, is-surpluses għandhom jgħinuna sabiex ninvestu iktar. Il-pajjiżi kollha għandhom jagħtu priorità lill-investimenti kemm fir-riċerka u fl-iżvilupp u anke fil-proġett ta' infrastruttura ewlenin fil-public spending mix f'din it-taħlita ta' infi fis-settur pubbliku. Il-Bank ta' Investiment Ewropew kif ukoll sorsi oħrajn nużawhom sabiex aħna naraw li jkollna leverage fuq investiment privat. Għandna bżonn li jkollna iktar aċċess ukoll għall-ekonomija reali f'termini ta' investiment. Importanti li aħna ntejbu r-riformi wkoll Jekk aħna ma nimplementawx sewwa ir-riformi żgur li aħna mhux ħajkollna tkabbir sostenibbli u iktar ħolqien ta' opportunitajiet ta' xogħol. Jiena naħseb li ma rridux sempliċement nażlu jekk aħna xajkollna miżuri ta' provvista jew miżuri ta' domanda. Aħna għandna bżonnhom it-tnejn, għandna bżonn illi nnejnu s-soċjetajiet tagħna u nħarsu l-ċittadini. L-ebda pajjiż ma huwa protett kompletament mill-ħtieġa illi jimponi u jimplementa ċertu riformi. Jena naħseb illi il-qafas ta' tmexxija tal-gvern jista' jkun tajjeb ħafna iktar jekk jimplementaw dawn ir-riformi strutturali. Regoli fiskali tagħna mhumiex ħajwaqfu l-istati membri milli jkomplu għaddejjin b'mod tajjeb. Hemm ħafna eżempji ta' stati membri li implementaw riformi importanti ħafna flimkien mal-bidliet fiskali li aħna suġġerejna Iżda naturalment hemm ċertu lok sabiex jintuża l qafas ta' tmexxija eh, ekonomika b'tali mod li jista' jkun tajnuna l-Istati Membri. Apparti minn hekk aħna rridu naraw li konna politika fiskali sostenibbli ħalli bekk naraw li dan jista' jagħti iktar fiduċja lill-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni. Aħna nara qed naraw li iktar maddejn publiku pubbliku ħaj jiżdied dan jista' jwassal għal problemi fl-infiq tal-pubbliku u jnaqqas il-fiduċja li tant aħna ħdimna sabiex nżiduha. Naħseb li ħafna pajjiżi jista' jkunu milquta ħażin ħafna jekk ikun diġà f'pożizzjoni fraġli mill-instabilità fuq is-suq. Il-bażi tal-konsolidazzjoni fiskali waslet għal bidla konsiderevoli mill-krizi li law. Issa naħsbu illi f'dak l-għandu xaqsam fiq publiku naħseb li rridu nbidlu daqxejn il-mentalità, meta ma jkunx hemm biżejjed flus, irridu nagħmlu daqxejn ta' tnaqis fl-infiq tagħna iżda hemm mod u mod ta' kif tista' tagħmel xi ħaġa bħal di. Jien naħseb li nistgħu norjentaw l-investimenti b'mod differenti ħalli naraw il l-konsolidazzjoni fiskali tagħna tkun waħda li tkun iktar favorit kabir ekonomiku. Issa aħna naħsbu li produbi ta' xejn importanti li promovu il-ħolqien ta' opportunitajiet ta' xogħol u eh, naraw li kunem klima ħjar sabiex nħedġu investituri li jiġu l-Ewropa. Aħna qegħdin nippruvaw ukoll naraw illi nippruvaw innaqsu kemm jista' jkun il-pis ta' taxxa iżda rridu naraw eżattament x'inhi l-klima tal-investiment, irridu naraw li l-ambjent regolatorju kif ukoll il-klima tal-investiment jista' jiġbet iktar l kumpaniji biex jinvestu fil-ġejjini. Rridu niżviluppaw swieq ġodda u anke noħol iktar opportunitajiet ta' xogħol. U jiena naħseb li dan jirġa' jwassalni għal punt li semmejt l-ewwel fuq ir-riforma. Hemm ħafna potenzjal għal tkabbir ekonomiku fl-Ewropa Jiena naħseb li fċertu stati membri jekk aħna nibdew kumpanija dan ifisser li jkun hemm ħafna xkiel burokratiku li tittelab l-ewwel qabel kollox. Nafu li fil-fatt eh, hemm bżonn ta' ċertu riformi ħalli aħna nkun nistgħu neħilsu minn dan l ixkil burokratiku. U sabiex nagħmlu dan ħajkun hemm bżonn li innamlu ċertu bidliet li mhux biss jħarġuna sabiex naħsbu b'mod ieħor, iżda anke sabiex ma noqodux biss fiż-żona li għalina hija komda u ma nagħmlu xi ħaġa ġdida. L-Ewropa għadha tħabba twiċċa ma' ħafna affarijiet ġodda u problemi ġodda, però jiena ċert li nistgħu nsibu sorsi ġodda għal tkabbir ħalli naħdmu flimkien bis-spirtu ta' fiduċja reċiproka. Hija importanti illi aħna waslu għal tkabbir ekonomiku sostenibli u fl-istessin aħna għandna l-istess san. Ejja ma ninsewx dan lan komuni li huwa tagħna l-koll. Grazie ħafna, Sir President. Muċa grazie, Signor Katajnen. Grazie ħafna, Sir Katajnen. Mela essa ħemorru għall-interventi oħra. U issa nadi l-kelma l-ewwel net rappresentant tal-PPE, il sur Balz. Għandek żewġ minuti. Senjor beim... Grazie ħafna, Senjor President. Fi summit aħna rajna illi tkellmu ħafna fuq il-patta stabilta ta' tkabbir. Aħna pan naħata li pipi verament nilqaw dan il-pakket. minna ta' ħafna stati membri qed jintalab iktar flessibilità jiena naħseb iżda li din hija possibbli iżda jekk aħna noqogħdu u nżommu ma' regoli li għandna bħalissa ġifier li jkollna ehm, tip ta' stabilità li u flessibilità illi ikunu marbutin flimkien. Iżda hemm ċertu kondizjoni rridu nirrispettaw riforma strutturali illi dejjem irridu naraw il ħankunu ħatkun implementata b'mod attiv u mhux bissin wedu u ma nagħmlu xejn. Jiena naħseb li dan għandu japplika kemm għall-Istati Membri bar kif ukoll għazzar minħabba l-Istati Membri forsi jħossuhom illi imbeżżajn iżda ma jistgħux jalqu għajnihom qudiem il-problemi. Jiena naħseb illi il-Kunsill tal-Ministri waslu għall analiżi tajba ħafna u kompleta ta' dak li għandna nagħmlu u aħna rridu naraw illi nimplementaw din il reforma maħabba li riforma hija l-bażi ta', eh, ta bidu għal iktar investiment u għal kabir sostenibbli. L-użu l-implementazzjoni ta' six-pack u ta' two-pack dawn din hija politika li tista' li għal iktar responsabilta' fissem iċ-ċittadini tagħna xi ħaġa importanti wkoll ċittadini tal-ġejjini aħna naħsbu li tkabbir huwa importanti ħafna u, fil-istorja aħna rajna li seta' jkollna suċċess. It-tkabbir iżda jista jimxi b'mod differenti aħna ma nixtiequx li nkomplu nżidu d-dejn tagħna, aħna nixtiequ li nimplementaw il-pakketti li għana u l-miżuri bħala mezz siwi ħalli bekk nżidu l-investiment, il-kompetittività tal-industrija tagħna u tal-kumpaniji tagħna ħalli bekk li ċittadini tagħna ntuhom futur ċans għal futur sot. Aħna nasbu illi dak li għandix għasam dawn l-inizjattivi Ewropej, aħna nishtiqu illi nfakru li kulħadd li għandna biċċa xogħol importanti x'namlu flan ta' l-istabilta kif ukoll l iktar tkabbir ekonomiku għal-iktar xogħol. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Balz. Għande kartellun blu, forsi tirrispondi. Il-Joġbok. Għanġil tamel, l-mustasija Iva, dawk eh, kien klim sabiħ illi inti għed vera, nstmaj tajjeb nkollu tgħid fuq l-istabilta, ma tixtieqx li nżidu d-dejn, tixtieq li jkun hemm iktar riforma, però nixtieq insassik inti fuq li ma pjaneta tgħix. Mhux qed tara il-miżuri illi kienu implementati u dawk illi ma kinux ukoll qegħdin waslu għal iktar kriżi tad-dejn Jina jkolli ngħid li din il-kriżi li semma l-Kummissarju għadha ma eh, ħallitniex, jina nixtieq nkunna fil-li eh, kif inti ħatibqa' tippretendi u talaqajnek qudiem ir-realtà u tapparsi tilab din il-logħba. Wenn Sie richtig zu Jekk intom smajtu, jekk inti smajt nisew, sinjura, naħseb illi forsi kont tifimni aħjar, naħseb illi hemm kienet il-problema jien għamel ta' ċara illi hemm bżonn illi nżommu għada xejn Eh, rilassata l bicċaħna ħna għedin diskutu għawek sempliciment jina għed li flessibilta hija possibli iżda jekk nibqaw fil-qafas ta' dak li huma regoli u r-riformi li aħna implementani jien m'għandix problemi li aħna nużaw iktar flessibilità iżda regoli għandhom jibqaw validi. Jiena mhux qed ngħix fuq pjaneta ieħor, aħna ħin kollu nippruvaw nagħmlu sforzi minnaħa tagħna ħalli nibqgħu mexjin f'din id-direzzjoni li tista' twassal għal iktar tkabbir irridu naraw li nimplementaw iktar inizjattivi palma qed naraw ħalli naraw kif nistgħu niġbdu iktar investiment, kif nistgħu nħeġġu iktar tkabbir ekonomiku jekk inti tgħid li eh, fil-fatt dan muta jwassal għall-ebda frott, iva vera naqbel miegħek li għandna problemi kbar fl-Ewropa, iżda rridu narfu wkoll li fċertu oqsma speċjalment fl-oqsma li kellna problemi kbar, dan l-aħħar aħna nafu illi jista' jkun hemm ċertu tama, illi jista' jkollna sitwazzjoni differenti fil-ġejjini. Grazie. Grazzi. Jekk xobkom zommu naqra mal-ħin allokat għax ovvjament il-ħin dejjem għaddej u kulħadd irid jieħu l-kemma. U għalhekk ovvjament se nkun naqra inflessibbli biex hekk iżommu mal-ħin u nitam għalinkom tifimni. Mela issa fisem il-esse u de issa nadi il-kelma lis-Sinjura Rodriguez. Many thanks, uh, Mr. Uh, President. Grazie ħafna, President, Sir Katajnen, Nina nemmen. Għat niskellem fissam il-grupp tijaj li l-Europa jista ikun dak il-kontinent illi prosperita li orientata għal ġejjini illi tista' twassal iktar tkabbir ġdid u tkabbir tas-suq iktar assi bbażati eh, fuq il-politika ta' koeżjoni aħna nixtiequ nemnu illi vera nista' jkollna kontinent bħal dan. Iżda situazzjoni sitwazzjoni li sabu fiha llum il-ġurnata hija sitwazzjoni medjokri fejn m'għandniex tkabbir ekonomiku, kważi għandna staġnar fis-sistema ekonomika aħna edin nitilfu ħafna xolijiet tajbin. Ir-rata tal-qat tagħna qiegħda tola b'mod li mhuwiex aċċettabbli u għanna u koll perċentual kbir tan nis li huma foqra ġifiri għanna problema u għekku ma' nix nihbew wara subajna. Jina naħseb illi aħna n-nis votawna sabiex nwaslu għal vera bidla fl-Europa. N-nis votawna sabiex niżguraw illi il-prosperità tagħna tkun ibbażata fuq il-prosperità fuq it-kabbir ekonomiku fuq il-ħolqien ta' opportunitajiet ta' xogħol, però aħna nixtiequ nipprovdu soluzzjonijiet ta' vera. Sissa soluzzjonijiet li kienu proposti mill-Kummissjoni ma kienu ġedin jaħdmu tajjeb. Din kienet xi ħaġa ċara għal kulħadd. Intom qegħdin tpoġġu l-attenzjoni tagħkom kollha fuq il-riformi strutturali, speċjalment fuq il-riformi tas-suq tax-xogħol. Jiena jkolli ngħidlek ħaġa. Aħna veru illi għandna bżonn riformi, Iżda mhux biss fis-suq tax-xogħol, fis-sistema edukattiva, fis-sistema ta' innovazzjoni hemm ħafna bidliet oħrajn li huma meħtieġa. Iżda apparti minn hekk aħna irridu jkun irridu li jkollna politika monetarja li tista' tappoġġa iktar tkabbir ekonomika li jkollna politika koordinata li jeda tappoġġa id-domanda u apparti minn hekk aħna nixtiequ li jkollna ħafna iktar investiment, investiment li ħares lejn il-futur, il-ġejjini. il futur lejn il il ġejjini U naħseb illi permezz dajk għanna bżon il-parteċipazzjoni attiva tal-Bank tal-Investiment Ewropew, iżda fl-istessin għanna bżon ta' politika monetarja u ekonomika illi tkun ibbażata fuq il-kapacità fiskali, unjoni bankarja kif ukoll disciplina fiskali. Tajba, grazzi. Grazzi, ħafna kartellun blu. Tixtieq tirrispondi għalija, Nikieku toħodha din il-mistaqsija, kjoġbok. Sur, President, Sur Kommissarju Katajnen, nixtieq nejdilkom li verament eh, kienet xi ħaġa eh, li ħawditni daqsxejn kif tkellim tkellimt inti u l-mod kif inti rajt diskors minn biċċa karta u tkellim b'daqsek fiduċja u inti tixtieq illi tilħaq kollox f'daqqa waħda u fl-istessin issa fl-istessin miex qed tara r-realtà tixtieq il-programmi ta' investiment gbar fl-istessin tixtieq li jkollok konsolidazzjoni fiskali tixtieq illi tnaqqas id-dejn u fl-istessin tixtieq illi tnaqqas it-taxxi tixtieq illi jkollok eh, politika tad domanda u politika tal-provista dan Eh, ikolli ngħid li ma jwassalni li naraf l-ebda kunċett li jista' forsi femni kif ħat prova tasal għal dan kollu. U jiena jkolli ngħid li inti ħad tkun il-kandidata l-iktar wieħed mill-portfolios importanti għal kummissjoni li jimis u dan iktar ħawadni kolli ngħid ma kif nistgħu eh, nafdaw. Kien apparti minn hekk naħseb illi aħna għandna ċertu programmi ta' investiment importanti ħafna illi huma msemmijin bħala soluzzjoni għal problemi djufija fl-investiment. Jiena naħseb illi iż-żona tal-euro waslet eh, fċertu eh, kriżijiet minħabba illi kien hemm problemi wara l-introduzzjoni tal-euro fċertu pajjiżi, l-kumpaniji privati ħassewhom imbezza minn investimenti u ma kienu mħedġa fil-fat li għamlu investimenti li ma waslu ma ebda profit Illum qegħdin naraw l-interessi f'dan l-investiment huwa baxx ħafna u issa jekk l-investituri qegħdin jibżgħu dan it-tip ta' investiment naħseb illi ma għandhom raġun minħabba li dan kien minħabba li huwa ma rawx il-frott tal-investimenti tagħhom. U jiena naħseb illi jekk aħna ma nistgħux nigarantixxu tħul mill investiment rridu naraw eżattament x'ħanamlu. Inti fis-qarja tiegħek qed li aħna fuq l-ola livelli rridu niddeċidu fuq dawn il kwistijiet kwistjonijiet jiena naħseb illi fl ola livell aħna rridu nikkonsidraw mill-perspettiva ta' l-esperti aħna rridu naraw ukoll illi dwar zona euro zgur illi il aħna pala Europa nistawx naħorġu minn din il-kriżi sakemm jibqa' ikolna l-euro, grazzi. Grazzi ħafna issa sur Luke. Iva, ovvjament, mhux problemi se nisolvu issa fil-mitat imma Ovvjament kien hemm il-mistoqsija lis-sur lis-Sinjura Rodriguez Umbat imħabba kartellun blu, imma ovvjament huwa peċipita fl-intervent tiegħu baqa' għaddej. U għalhekk il-mistoqsija tas-sur Eterich lis-Sinjura Rodriguez inti taċċetta? Thank you. I wanted to compliment you on the Grazzi ħafna jina xtiqna l-ek prosit għall-aspirazzjonijiet tijak li jina naqbel ħafna minn ħafna minnom ma kien, kien diskors tajab ħafna, nobli ħafna. Taqbel li l-aħjar mezz huwa illi nliberaw l-ispirtu tan-nies dawn il-ħiliet tal-imprenditorija nies jaħdmu mod ħieles mingħajr eh, pisijiet ta' taxxa biex hekk nies ikunu jistgħu jilħqu l-anijiet tagħna permezz ta' dan ħelsien u mbagħad inkunu nistgħu naqblu fuq l-anijiet. Signora Rodriguez, minna mela tixtieq tirrispondi? Well, eh, hemm bżonn li ngħid illi napoġġaw l-imprenditorija bħala xejra ewlenija li tista' twassal għal iktar tkabbir u impjiegi fl-Ewropa aħna għandna perspettiva kompletament differenti minn tiegħek għax aħna naraw il-swieq hemm bżonn ikunu regolati biex hekk niżguraw l-aħjar imma hemm differenzi oħra l-iktar illi għalina biex morru lura l-impjiegi għad kabir ma jfissirx illi inneħu l-euro Anzi, bil-kontra għanna bżon inkomplu saħħu l-laqda monetarja biex hekk nagħtu l-opportunità li l-istati membri kollha biex imorru lura tkabbir. U innaqsu dawn id-diskrepanzi soċjali finanzjarji li għanna għanna bżon ta' unjoni bankarja tajba, għanna bżon koordinazzjoni fil-żona euro u għanna bżon dimensjoni soċjali adattata fil-żona euro u fl-aħħar mill-aħħar għanna bżon disciplina fiskali aċċessibbli li tista' toħloq flessibilità l-investiment u għalhekk naħseb li l-perspettivi tagħna huma tassew differenti għal dik li hija nwettqu triq ġifieri għad kabir u għall-impjiegi fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna Sinjura Rodriguez, mela issa il-Sur Jezek għal l-Alde. Grazzi ħafna Sur President, Minister nsaqsim staqsija Mr. Luke, imma nishti eh, nitkellem fuq xi elementi kruċali għad debattitu nhar it-tnejn il-previżjoni tal-OECD għall-Eurozone illi li naqas sa eh, wieħed tminja għal pajjiżi tal-żona euro U għana xi pajjiżi illi kellhom jimplementaw miżuri ta' austerita diffiċli ħafna, pereżempju l-Irlanda, l-Greċja u l-Portugal. U l-effett ta' dawn il-miżuri fuq iċ-ċittadini f'dawn il-pajjiżi huma ċari. Stajrom kulħadd u kien hemm sviluppi ta' tħassib ukoll reċentement f'ekonomiji ikbar tal-żona Euro fl-Italja u l-Franza u qed imbottaw għal iktar flessibilità tar regoli fiskali billi l-ekonomiji tagħhom qed isibuhom f'diffikultà. Għalhekk għandi nixtieq insaqsi. Huwa veru li regoli fiskali hemm bżonn segwuhom strettament minn ekonomiji iżgħar imma jkunu interpretati mod iktar flessibbli għal pajjiżi ikbar illi forsi jiksruhom dawn il-miżuri jew il-Kummissjoni se tinterpreta ir-regoli kif suppost mod strett ikun min ikun il-pajjiż involut. Huwa kruċjali fil-fema tiegħi kredibilità tal-żona euro illi l-istess regoli ċari applikaw għal membri għal stati membri kollha tal-żona euro. Huwa ċaru koll illi deċiżjonijiet ta' din iż-żona tal-euro għandhom ukoll impatt fuq pajjiżi ma jagħmlux parti minn din iż-żona u lekin saqsi kif se tiżguraw illi l-żona tal-euro mhijiex se taxixxi bħala blok iżolat, kif tista' tiżgura illi l-istati tal-żona tal-euro jikkonsidraw iqisu deċiżjonijiet il-riżultati ta' deċiżjonijiet tagħhom fuq pajjiżi li mhumiex parti minn din iż-żona. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa għal grupp gwe NGL Nadi il-kelma l sinjura Mattias. Grazzi ħafna. Sur President. Kollox irrid jinbidel biex jibqa l-istess. U Tomas Lampedusa hekk qal u dan jista' jkun eh, l-moto tagħna. Għanna riformi strutturali u r-riżultat dejjem u l-istess fjask ekonomiku finanzjarju u l-zona tal-euro se tinqasam imħabba eh, nuqqas ta' impiegi ta' tkabbir ta' investiment għandna bżonn skonti alternattiva ġenwina. Imma il-proposta imresqa bħala alternattiva hija l-istess, iktar austerità, konsolidazzjoni li suppost tippromovi tkabbir austerità anke għall-impjiegi kif jista' jkun il-każ kif nistgħu nippromovu tkabbir u l-impjiegi b'dan il-mod. Ir-riżultat il eh, ikun uh, wieħed battalu għal daqstant. Nisset jgħidu se jbidlu l-politika, m-riżultati dejjem huma l-istess, fjask sieħ, diżastru totali. U għalhekk maħniċ nitkemmu fuq il-verità, r-riżultati dejjem marru għall U xħut mill-fanatiċi fl-Europa jasbu li mus suppost ikun hemm regoli fuq is-suq u dan mus se joħloq impjiegi u dawn jaħsbu illi se jkollhom riżultati tajjeb imma għandhom m'għandhomx raġun. U ovvjament iċ-ċittadini Ewropej m'għandhomx iktar paċenzja forsi jkollhom bżonn f'xi kontinent ieħor biex jaħarbu minn dawn l-esperjenzi l-koroħ. Grazzi issa is-sur Lamberts fisem il-grupp tal-ħodor u l-għali. Sur President, l-ewwel ħaġa illi qed nara huwa nuqqas ta' sens ta' urġenza għandna 27-28 miljun nis qiegħda għandna ħafna nies li qegħdin fil-faqar imma ma nafux kif ninaqdu, ma nafux l li mi ximda it nsaqsi, et neħxu fl-istess dinja hemm urġenza. Is-sur Katajnen intat illi dan id-diskors tiegħek l-istess diskors ta' l-aħħar tliet snin erba' snin dejjem riformi strutturali imma inti qed taħseb biex naqas ix-xiri pubbliku u eh, spejjeż marbutin max-xogħol imma ovvjament ma jistax nagħmel jien u se ngħidlek li hekk se tolqot il-persuni iktar vulnerabbli u mhux dawk illi eh, qed jgħixu sew. Għalina aħna ovvjament naqblu miak għal dak li għal investiment ma bżonn investu biex il-kontinent ta' l-Ewropa jkun dak iktar rigorus fir-risorsi, fl-enerġija u din hija trasformazzjoni bidla sħiħa tal-ekonomija tagħna. U inti kif se tgħidli kif nistgħu nimmobilizzaw il-finanzjament? Hemm mezzi sempliċi, l-ewwel net hemm regoli u għanijiet vinkolanti. Se taraw fil-Kummissjoni, fil-Kunsill, illi hemm bżonn ta' miżuri vinkolanti għal dik li hija l-effiċenza enerġetika, l-użu tar-risorsi u għalhekk jekk aħna għandna nijiet vinkolanti, mhux aħna l-ħodor biss qed ngħidu hekk, imma jekk ma jkunx hemm miżuri vinkolanti mhux se jkun hemm investiment. Niġi għat-tieni punt. Jekk hemm riforma strutturali li hemm bżonn, hemm bżonn illi s-sistemi fiskali tagħna ovvjament ikunu l-istess. Le, mhux l-istati membri biss, kulħadd flimkien għax huma inġusti soċjalment huma kontraproduttivi u jeqildu l-ambjent u għalhekk bżonn nibdew minn xejn u naf li hemm ir-regla tal-unanimità ma nistgħux inkomplu sejrin hekk jekk tridu s-sistema tat-taxxa hemm bżonn nbidluha. It-tielet punt. Jekk inkomplu li dawn il-sistemi kazino ħanajdu l-omek taħsbux illi se jkun hemm investiment fis-sistemi finanzjarji tagħna il-Bank tal-Ingilterra. U għed nitkellmu fuq il-dan il-fond ta' likwidità tantx kienet entużjasta u din il-likwidità issa qed tiffinanza lassi assi ikunu dawk mobli jew mobli. U għalhekk din il-likwidità mhux qed isservi l-ekonomija għax waqt li huwa faċli li wieħed jagħmel il-qlieħ mingħajr jaħdem maħabba l-ispekulazzjoni Inti bħala investitur, finanzatur, minn tista tinvesti fl-ekonomija għax ovvjament ikun hemm bżonn ta' riski li ovvjament ma jkunux ma jridu joħduhom l-investituri u għalhekk għandna bżonn ta' riformi strutturali ma mhux dawk li tipproponi inti. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna l-Sur Lambert għandek kartellun blu. Inti taċċetta l-mistoqsija mis-Sur Ġakowski. Jekk joġbok. <clears throat> Dobrý den, pane předsedo, děkuji. Grazie ħafna, president. Na nieħu din l-opportunità biex nieħu l-kelma, grazzi ħafna ta' dan id-diskors mimri passjoni ta' Sur Lamberbina, professur universitarju, nixtieq insaqsi hi spiegali kif l-investiment fl-enerġija se jassiguraw l prosperita il-ġid tal-zona tal-euro. Tlet punti, jek joġbok, malaj malaj. Grazzi ħafna, jina minix student tijak, inti professur universitarju, ma jina għandi 20 sena għal esperienza fl-imprenditorija u għalek jina u koll għet inservi dan il-Parlament Ewropew, jew għent inti taf u s-sur Katajnen dan qalu illi l-ekonomija bbażata fuq l-investiment hija ekonomija li tkattar iktar eh, prosperità u mhux biss ta' konsum għax meta wieħed jinvesti meta tipprova illi ssib pożizzjoni ta' avangwardja eh, fis-settur ta' enerġija toħloq pożizzjoni ta' valur misjut kif ukoll tal-kompetittività. Inti tkun iktar il-qudiem U għalhekk jekk ikonna naqsu ovvjament il-konsum tagħna tal-risorsi tal-klima jina nishti illi bjaw miflok aħna ikonna nishtru teknoloġija fil-Brazil jew mill-Brazil jew miċ-Ċina. Iġifier inti tixtieq l-spekulazzjoni jkun il-motur tal-ekonomija naħseb illi se nkomplu għaddijiem tal-istaġnar. Grazzi ħafna is-Sur Schaffhauser issa kartellun blu sur Lambert jekk joġbok mela l-mistoqsija. Eh, sur Lambert, ovvjament jina prova dak li attent fuq l-ekonomija favur l-ambjent u l-izvilupp sostenibli. L-unika ħaġa illi nsaqsi hija kustjoni illi huwa possibbli mingħajr ma nbidlu il-politika tal-Bank Ċentrali Ewropea hemm bżonn Eh, noħolqu eh, monitoraġġ għal eh, ekonomija reali mhux għal panek biss imma effettivament hemm programm ta' investiment illi kif ġi propost minn naħta l-Kummissjoni. L-unika ħaġa li sensaqsi kif se jiġi finanzjatu l-ek minn in ta' xi 300-500 biljuni ma naħsibx li dan il-żvilupp sostenibbli ikun sostenibbli. Iva, mistoqsija tajba. Dak li għadin najdu illi diġà hemm quantity leasing u fl-Europa kontinentali kif qed naraw ukoll fl-Ingilterra fir-Renju Unit, jiġifieri il-fatt li wieħed ikollu dispożizzjoni ta' likwidità ma hemm is-self ukoll għalhekk eh, lih bil-fors l-investimenti li tirendi l-qlieħ u l-Europa eh, għanda il-kapital disponibli imma problema hija l-allokazzjoni ta' dan il-kapital għaxan il-kapital ma jesistix fej suppost jkun eh, investit liktar fil-spekulazzjoni eh, tal-real estate per esempio Brussel, Parigi u għalek aħna pjuttost nixtiequ norjentaw din il-likwidità disponibli fejn jistaw jkun iktar użat tajjeb u għalek il-proporzjoni mbagħad narawha imma il-kwistjoni hija l-allokazzjoni eh, tal-risorsi, tal-mezzi l-Europa illum kontinent li għandu flus, imma hemm bżonn nużaw dawn il-flus mod eh, tajjeb ħafna. Grazzi. Mela nkomplu. E, eh, Fisem illi FDD għandek minuta sur Valli. Grazzi ħafna President. Għal dak li qal il-Komissarju Katana li ġifiri għanna bżon li konsolidaw il-sistema bankarju tana, eh, ovvjament se jitlob il-kritika għax aħna nagħtu ħafna likwidità l banek daw l-aħħar snin kena l-operazzjoni ta' long term financial operations tajna biljuni kbar imma ma kienx hemm rabta mal-ekonomija reali. Issa Jidispeċini dragi mux jgħataw mill-BCE biex jitkellem fuq dawn il-miri fuq medda twila ta' żmien. Imma l-problema li mi? Meta naqraw il-modalitajiet ta' dawn l-operazzjonijiet m'hemmx rabta reali għax hekk wieħed jaqra so eh, il-rapport tekniku minn flok namust għarriet, memx rabta mal-ekonomija reali u għalek aħna kif għal il-kollega tana Lamberts, nishti u deċizjoni tiktar netti u preċiż minn tinġi neregolaw is-settur finanzjarju għax aħna nselfu l-flus l banek u ntihom il-possibilità li kollum likwidità imma ma norbtux din likwidità ma l-ekonomija reali mhux se jkunu nistgħu nixpronaw nimbottaw l-ekonomija tal-orħoġ minn din il-kriżi. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Mela għal NI is-sur Mono. Iba ħafna, Sur President, Signori Deputati, Sur Komissarju, biex nlistu mela dan is-summit ta' zona tal-Euro, bratarba eh, minn Franza, imma eżatt eżat se jiġri naħseb il mhux se hemm riżultati ta' dan is-summit ovvjament għax mill-2008 l-krisi tal-zona tal-euro intkom ipprovajtu eh, ta' tudaqqatit u biex tagħmlu dan ir-rilanċ massiċ u kien hemm eh, miżuri ta' austerità kbira dik li prekarjetà soċjali trojka u kol għamet hold up fuq anki ċipru per eżempju fl-avril tal-2013 mifl laqas biss jara il-kontroll fuq il-frontieri u dan ifisser li laqda monetarja mhijiex waħda ideali anki għal dak li huwa l-G20 hemm bżonn naraw illi din il-żona tal-euro hija l-żona zero zero kompetitività, zero impjiegi u dan l-eċezzjoni tal-Ġermanija u anki għal zero għal dak li huwa il-seta tal-taxxiri u għalhekk minkejja dak il-miżuri kollha mill-Bank Ċentrali Ewropea eh, naraw il kollox u maċat kollox ma jaħdimx hemm staġnar kbir u liberali qed jipprovaw jimxaġa imma qed naraw illi Juncker bħala kummissarju responsabbli għal deficit għandu l-iktar eh, Sur Moskovici li huwa l-inqas eh, Ministru Validu għal daqstant se konna kontra kontrakorrent għal din il-żona tal-euro għax kull eh, pajis nazzjonali jiqaf eh, ġifiri fuq il frontira tiegħu u għalhekk bl-investiment għal budget kummerċali eh, tikun ta' deficit u għal stant anki Franza u kol kellu rekord f'Ġunju għax issa għedin naraw illi da kollu dejn eh, issa irdupjat mill-2003 meta mqabbel mal-2014 dan huwa il-punt fej wasanna issa u dan huwa l-frott tas-sistema ekonomika li inti qed titlob lil pajjiżi membri li integraw dawn il-miżuri kriminali iġifiri traffikar ta' droga u il-kontrabandu. L-euro mela misse seġġib il-rekupru, għansi iktar staġnar. Grazzi ħafna. Una tarjeta azul del signor Presel. Kartellun blu tas signor Presel, ta' taċċetta, sur Presel għandek il-kelma. Um, Sie, sagten gerade eben, Sie sprachen von dem Ultra. Grazziva, intom kontu għed titkellmu fuq eh, Ewropa li hija liberali ħafna, jiena kont qed nistaqsi li l-nifsi allura. Inti flim Ewropa tgħix, Ewropa li hija ultra sozzjalista, Ewropa fejn fejn nies omosessuali għandhom id-drittijiet kollha. U allura jien tista' tispjegali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 Ovvjament aħna naqblu ma' liberalizmu fuq livell nazzjonali protezzjonizmu fuq livell internazzjonali. Imminti qed tara nies kontenti illi jgħixu fl-Ewropa bħalissa, l-Ewropa tal-qat, fejn ma jistgħu jixtru xejn, dan huwa l-modell ekonomiku li qed tipproponi inti. Una segunda tarjeta azul que presenta la Blue Card oħra. Taċċetta? Signor Gabini, Iva. Jiena smajtek titkellem dwar Ewropa li ma toġbokx. Ir-responsabilità tal-Ewropa taqa' fuq kulħadd il-Parlament, il-Kummissjoni, il-Kunsill u din hija l-mistoqsija tiegħek qed tipproponi inti faċli tikkritika ma ma smajtekx tipproponi soluzzjonijiet. Grazzi, fil-fatt aħna nixtiequ Ewropa tan nazzjonijiet, Ewropa li toħloq benesseri għal popli u mhux għal multinazzjonali u sistemi bankarji privati rridu Ewropa fejn in-nies ikunu kontenti dak li qed nipproponu huwa sempliċi. L-istess soluzzjoni li qegħdin jipproponu l-Istati Uniti, l-Ingilterra, l-Ġappun, iċ-Ċina li tuża il-monita nazzjonali tagħhom politika monetarja li jużaw il-frontieri tagħhom li għandhom bank ċentrali aħna nitolbu l-istess vantaġġi, l-istess soluzzjonijiet ġifiri li mmorru lura għal munita nazzjonali eh, u eventualment tista' tkun euro eh, munita komuni ġifiri aħna rridu egalità għal-ċittadini tagħna u nerġgħu nagħtu prosperità liċ-ċittadini. Ah? Issa, għandek blue card oħra, it-tielet waħda ħanfakarkom illi qed naqgħu lura għal kellim li Sir Hayes. Grazzi ħafna, President. Jiena minix pessimist kif kien il-kellim ta' qabli, jena nemmen li l-euro se tirnexxi u naħseb illi f'dan il-moment irridu nagħmlu żewġ affarijiet għall-ekonomija ta' zona euro u għat 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Irridu nżommu għajnejna fuq il-miri li fissajna biex nistabilizzaw is-sistema ta' zona euro u huwa essenzjali li nkomplu naqsu il deficit ikunu fejn ikunu f'din is-sistema. Jiena niġi minn pajjiż illi naqas ħafna l-ammont ta' infi disponibli u anki zieda fit-taxxi minħabba il-kriżi finanzjarja imma fl-Irlanda it-kabbir tal-GDP huwa fost l-ola fiż-żona euro ġifiri anki pajjiżi li jagħmlu aġġustamenti ħorox jista' jkunu iktar eh, kompetittivi u iktar tkabbir ekonomiku fil-ġejjeni, irridu nagħmlu tliet affarijiet, President L-ewwel huwa importanti li aħna nkomplu naqsu il-prezz tax-xogħol, it-taxxa fuq ix-xogħol fl-Unjoni Ewropea x'din hija politika tal-imġienen. Jekk inti kollok ħafna qatt illi tkompli xom, dan ma jagħmilx sens. It-tieni net hemm bżonn li nerġgħu natu s-self lin-negozji f'ċirkostanza fejn l-investiment naqas b'20% fl-Ewropa skont Mario Draghi f'dawn l-aħħar ħames snin, hemm bżonn li nerġgħu insibu investiment fin-negozji f'dan l-aħħar eh, erba' tliet xhur il-50% tal-kumpaniji li applikaw għal self ma natawx self Jiena naqbel mal-proposta tal-Kommissjoni għal unità fis-suq kapitali madwar l-Ewropa. U importanti illi dan namluħ dan ix-xogħol malar ar jista' jkun biex niżguraw illi jkun hemm opportunitajiet ta' finanzjament mhux mill-banek. Inħallikom dan 60% tal-impigi ġodda li nħolqu fl-Amerika minn meta faqat il-kriżi ġew minn negozji illi laqas kienu jeżistu fl-2008 għal-ġejjin żona euro għall-Ewropa huwa bbażat fuq żvilupp qawwi u tkabbir. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Hayes. jekk intom tieħdu iktar ħin ħadd ieħor ikollu inqas. Sempliċi, Sur Bullman. Eżis kollegi, aħna nafu li hawnhekk m'għandniex uh, kopla tal tal-fidda, aħna kemm il-darba smajnija din il-ħaġa il-kummissjoni iżda minn kegja li m'għandix din il ħaġa ma jtispiegax il fatt għalfejn il-, kummissjoni edha tispara għal dan l-aħħar 15 sena fid-direzzjoni l ħazina qegħdin jiffukaw fuq eh, fuq dan is-soq intern, fuq din l-ekonomija u fuq din il-monita unika. Ikolli ngħid illi din hija xi ħaġa illi ma waslitx għal frott aħna għal dan aħħar ħames snin bdejna ngħidu kif aħna nistgħu innaqsu il-budget stana kif nistaw fl-imkien ninvestu U importanti illi aħna nitkellmu fuq l-investiment l-lum. Fl-aħħar il-Kummissjoni qiegħda titkellem fuq programm ta' investiment. Iżda intom kif qed tispjegaw lill-Istati membri li eh, jixtiequ moviment eh, ekwilibrat u bilanċat ħalli bekk jaslu għal dan it-tip ta' investiment dawn huma l-iktar suġġetti importanti. Aħna kif nistgħu nifmu din il-ħaġa ċ-Ċiniżi mhumiex qegħdin jifmu dak li qed nagħmlu l-Amerikani mhumiex qegħdin jifmu Jiena naħseb li s-Sur Draghi u l-Bank Ċentrali Ewropew rrid issib soluzzjoni kreattiva u kuraġġuża għalbina għal mod ta' kif aħna nistgħu nsalvaw iż-żona euro. Jiena naħseb li l-investimenti bilanċati huma importanti li jkunu konsidrati f'dawn l attivitajiet tal-summit. Eh, Jiena naħseb li wasal il-waqt li nagħmlu dan. Grazzi, Sur Bolman. Għandek blue card, taċċetta? Sur-Ropek, joġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Onorevoli Kommissarju, jina nishtiq namlek mistoqsija jina mill litwania u fil litwania Eh, qegħdin inħejju kollox biex nidħlu fl-euro s-sena d-dieħla. Għalix, eh, ovvjament, għet irrit jissodisfa il-kriterju ta' Maastricht u fostom nemx kriterju dwar il-salarju minimu. Biex n-nies ikunu kontenti u iħossu illi il-gvern jimpurtaħ minnom. Jena naħseb li hemm problema bl-interpretazzjoni u xek. Iva, naħseb li kien hemm problema bl-interpretazzjoni se jkollna nsolvuha din jgħid il-President. Inti semmejt problema li rridu nsolvuha hemm problema oħra u ġew. Surope. Jiena nirrappreżenta pajjiż li se jidħol fl-euro mill-ewwel ta' jannar tas sena d-dieħla. Palma tafu, biex wieħed ikun jista' jidħol fl-euro, eh, pajjiż irid ikun konformi mal kriterji ta' Maastricht li fosthom m'hemmx kriterju dwar it-tħul minimu, salarju minimu. biex il-pajjiż jieħu ħsib aħjar ta' ċittadini tiegħu Jiena naħseb illi tkun ħaġa tajba għamnek il-President jinterrompi il-kellim. Inti għat saqsi l-Komissarju, aħna m'intix għat tagħmel eh, użu tajjeb tal-kartellun blu. U għalek hemm bżonn li tgħaddi il-mistoqsija mhux lis sur Komissarju imma għal kelliem jekk jogħġbok. Mela, Sur Buman. Ich bin dennoch äh, bereit. Sur President, jiena lest illi Sur President, jina lest li niprovan nwieġeb il-mistoqsija tal-kollega, iżda jekk inti ħat ippermetti li ħajkun għandaq karti blu, ma nafx hekk jagħmilx sens. Iżda jiena nixtieq li din il-mistoqsija li smajt ċertu waħda li prova nweġiba. Iva l-kollega għandu raġun meta jgħid li jkun aħjar li kieku aħna ngħixu f'Ewropa fejn aħna jkollna kollox biċċert u naraw li f'kull pajjiż ikun hemm paga minima li tkun garantita għal kull ħaddiem. Iħalli bekk aħna nkunu nistgħu ngarantulhom li jistgħu jgħixu minn din il-paga. Jiena minnaħat tal-partit tiegħi ta' Soċjalisti Demokratiċi ilna niġġieldu favur din il-paga minima għal kulħadd u aħna ilna nippruvaw nappellaw lill-Kummissjoni u lill kunsel sabiex jagħmlu din il-proposta. Jiena naħseb illi għada nistgħu niftehmu fuq din il-ħaġa u naħseb li din hija xi ħaġa tista' twassalna għal dan l-iżvilupp. Grazzi ħafna. Sur Kommissarju, minn dak li għadni kif smajt, la u lanqas il-Kommissjoni ma wasaltu għal xi konklużjoni dwar għalfejn insabu fis situazzjoni li qegħdin għalfejn memx tkabbir fl-Europa, għalfejn hemm dawk il-miljuni kollha ta' persuni qiegħda Forsi għandkom taraw jekk il-modell li qed tuża l-Kummissjoni eh, biex toħroġ mill-kriżi huwa dak l-iktar adattat. Naħseb illi ma kienx tajjeb għax il-modell ta' austerità u deflazzjoni ma tax ir-riżultati mixtieqa issa għandna Ewropa mimlija nis qiegħda. U tieni net il-modell għal kompetittività li qegħdin tipproponu huwa bbażat fuq it-tnaqqis tas-salarji. Jiġifieri irridu salarji ċiniżi fl-Ewropa. Le, irridu immorru naħa l-oħra ninvestu fit-teknoloġija, fl-ekonomija, fl-edukazzjoni. Imma ma nistawx namlu hekk għaliex meta wieħed ikun makkes minn politika fiskali daqshekk stretta eh, eh, huwa diffiċli u toħloq problemi kbar għal ċerti pajjiżi bħal Greċja. Aħna għandna miljun u nofs persuna qiegħda, eluf ta' persuni illi ftaqru eluf ta' ħwienet u negozji illi għal u l ekonomija Grega għandkom tisiltu l-konklużjonijiet tagħkom minn dawn l-affarijiet u tbidlu d-direzzjoni għaliex sakemm tkomplu mixjin f'dit triq qbattu ma nistawx nitkellmu dwar il-ġejjeni din hija realtà u kemm int u anki it-trojka għandkom tieħdu r responsabilità tagħkom għal problemi katastrofiċi li hemm fil-Greċja u fil-pajjiżi oħrajn. Hemm eh, blue card taċċetta? Signora Jakonsari. Mikrofonu, Signora Kjoġbok. Mixaw il-mikrofonu tija jessa. Il-grupp tal-ICR huwa għattilet partit f'dan il-parlament bħalissa u um, tkun ideja tajba li s-seta illi tawk iċ-ċittadini ħedġu biex tagħmel prezentazzjoni. Jiena smajt hawnhekk prezentazzjoni negattiva ħafna tas sitwazzjoni imma fejn għanna morru hekk ma tinnix xi se tkun is-soluzzjoni, ġifiri xini il-proposta li qegħdin tagħmlu intom bħala grob biex nimorru lura għad kabbiru l impiegi Il-proposta kienet spiegata mis-sur Luke u minn membri oħrajn tal-grupp tagħna. Dak li aħna nemnu huwa li billi insegwu il-politika ta' austerità, deflazzjoni u affarijiet bħal dawn ma nistawx noħorġu mill-kriżi. F'din is-sitwazzjoni f'Ewropa mimlija persuni qiegħda banek illi jagħmlu li jridu Din hija sitwazzjoni li ma tistax tkompli il-flus illi jisselfu ma mhux qed jaslu għal fl-ekonomija reali aħna ma nistawx nippermettu illi il-qat jeqret il-popli ta' nofsinar. Għanna bżon Ewropa ta' stati, nazzjonijiet li joħorġuna minn din is-sitwazzjoni u mhux Ewropa illi taħqar iċ-ċittadini tagħha stess. Point of order. Grazzi ħafna, President. Kull Kulħadd għandu dritt bħala deputat f'dan il-Parlament illi juża il-Blue Card u imma din tintuża biex issir mistoqsija lil kellim li kun għadu kif tkellem, mhix qed ngħid illi dan huwa dritt li ma jeżistix inna eh, irrit jintuża bil-għala li ma jistax ikun inkomplu blitanija ta' blue cards u eh, il-grupp eh, l-ammont ta' zħin allokat għal kull grupp politiku qed jinbidel u il-deputati li kellhom allokat ħin biex jitkellmu issa se jitnaqrilhom. Ġew hawnhekk fil-bidu ta' din is-seduta talbu li jitkellmu waqt il-catch the eye Għalek oqot b'sebajnejn, zom disċiplina f'kem tati eh, ħin uh, għal-Blue Cards. Grazzi ħafna. Naħseb illi edin nkun ftit eċċessivi edin tnejn qed nagħtu żewġ blue cards għal kull kellim. Imma mhux irregola, imma kif tintuża intom bħala deputati tridu toqgħodu b'sebgħinejn. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss, Senjuri tal-Kommissjoni u tal-Kunsill. Ġejtu hawnhekk bidejkom vojta, membri tal-Presidenza Taljana fejn huma il-bidliet illi wedna f'Lulju is-sur Renzi. Fejnu il ritorn għal politika ta' tkabbir? Sur Katajnen, fejnu dan il-programm ta' investiment ta' 300 biljun euro li wedna is-sur Juncker? Laqqas biss għadna ma smajna data fissa dwar dan is-summit fuq it-kabbir u fl-istess ħin il- il-rotta il li qabdet is senjura Merkel anki l-Ġermaniżi dejqet u s-Sur Draghi ukoll anki l-OECD taħt it-tmexxija ta' Sur Hurja li huwa neoliberali tgħidilna illi hemm bżonn li tinbidel il-politika tagħna Anki Franza b'mod unilaterali qed tgħid illi se segwi il-patt ta' stabilità minn u sentejn oħra u dak li qegħdin tajdu intom huma affarijiet illi xbajna nisimgħuhom. Fl-istess ħin għandna 30% ta' żgħażagħ qiegħda f'pajjiżi u l-Ewropa edha tiffaċċa il- periklu ta' Stadnar. Sur Gigold. Sur President, Representant tal-Konsil, Sur Katajnen, jiena nishtiq nejdilkom li bil-bidu ta' din id-diskussjoni kont daqsxejn disappuntat li mill-bidu s sajf aħna konna u din il-problema fil-settur ekonomiku. Ditmur lura l-ekonomija, waħna rajna li l-ewro mux edha taħdem tajjeb, issa matul is-sajf Aħna fil-fatt ħdimna ħafna rajna li jintom implementajtu ċertu miżuri sabiex tippruvaw taraw li tevitaw ċertu affarijiet negattivi, żviluppi negattivi iżda f'dan l-aħħar ferba snin ikolli ngħid illi aħna konna inna nittamaw li kunet mexina aħjar ta' żona euro, iktar leġittimità, iktar koordinazzjoni tal-politika differenti, iżda jkolli ngħid illi dwar dan jiena ma smajtek issemmi xejn. Jiena smajt illi intom qegħdin tipposponu l-affarijiet, aħna rajna illi kellna summit ukoll fejn aħna tkellimna fuq il-politika esterna u issa f'Ottubru ħajkonna din il-laqa għolja jiena naħseb illi inti mhux qed tgħidilna jġri jiġri f'din is-sitwazzjoni fejn il-miżuri ekonomiċi tant huma negattivi jiena nixtieqek illi tieħu l-responsabilità f'idejk ħalli fil-plenarja u anka f'din is-summit verament taslu għal koordinazzjoni li tant għandna bżonn ħalli bekk l euro tkun tista' taħdem tajjeb. Iżda inti er, stennejt sempliċement il-programmi ta' qabel. Uh, thank you, Mr. Vice President. Uh, Grazie. L-euro ma sfaċċaċ, ma sfaċċaċ imma mar nexxieċ għaliex it-test ta' kull politika ekonomika u jekk twassal għall-impjegi, tkabbir, prosperità u l-euro fallit fuq dal-punti kollha l-ekonomija taljana pajjiż famus eh, famuż għal kemm huma kapaċi il-popli tiegħu nistiegħu għal moda għal tisjir edha sejra mill-ħazina l-lar 10 snin jew 15 sena mitlu fin sur katajna naħna nafu għal-fejda għat jġalix l-ekonomiji tal-Europa t-isfel eh, u ma inqas produttivi minn dik tal-Germania u biex aħna biex huma iħalsu il-produttività tagħhom irridu jkollhom il-munita tagħhom biex jikkompetu kontra il-Ġermanja jkollhom l-interessi rati ta' interessi tagħhom ukoll jew inkella irrid ikollhom is-solidarjetà soċjali madwar iż-żona euro biex dan kollu jsir possibbli dan il-pajjiżi jridu immexxu l-ekonomija tagħhom intom sakkar eh, intom sakkartuhom fid-deflazzjoni miskom tistħu. Grazzi ħafna. Fissur Bonanno. Grazzi ħafna. President, jiena rrit eh, nindirizza il-Kommissarju Katajnen għal minn dak li għal forsi huwa imdorri jitkellem għal konnazzjonali tiegħu, per eżempju il sewwi tal-Formula 1 eh, Rikjonen li jaqla miljoni ta' euro għalix eh, jiena eh, sindaku f'Borgosesja u kull nartasibt fil-ħodu meta jkun hemm is-suq fil-pjazza poġġi mejda u żewġ siġijiet u jiġu n-nies miħaj. Fuq kull mit persuna l iltaqa disajn minnhom jitalbuni xogħol u flus għaliex eh, aħna massakrajnihom il dawn in-nies. Għalfej, ma tiġiex għawnek għalix tassew eh, eh, umlek ġismek xewk xewk. Inti ma titkellimx man nies ta' triq, titkellem mal-burokratiċi, mal-banek il-kbar illi farku l-pajjiż. Il-banek jieħdu l-flus biex xejn u jbijawhom b'10 jew 15% lill imprendituri u lill-familji dini għal-mistħija tal-Ewropa u inti tkompli għaddej fl-istess direzzjoni. Senjor Kilċos tiene la palabra. Es que entre broma y broma se le ha escapado a usted el tiempo. Senjor Kil. Ħlejna ħafna ħin. Grazzi, jiena naħseb li hemm bżonn ta' riformi għaliex mingħajrhom l-Unjoni Ewropea se titfarrak ekonomikament u se jfarku għall istati Uniti, ċina u kompetituri kbar oħra. Naħseb li hemm bżonn li konna stabilità fiskali inkella se nkomplu inkatru id-dejn tagħna dak li qegħdin imbatu wissa fil-Greċja mhux il-politiki tal-memorandum imma l-iżbalji li saru mill-2000 sal-2009 fejn aħna ma preparajni xruħna għal kompetizzjoni fil-żona euro kif għamlu il-Germania aħna kull ma minna wan qasmu l-flus. Għalek, rritu konna u koll eh, xaħġa illi eh, jien naħseb li d-direzzjoni ġenerali ta' din il-politika hija tajba imma għanna kemm irridu għatkun b'saħħita l-euro kemm irridu inflazzjoni madwar 0% jew 2% irridu quantitative easing jew ortodossija monetarja. Għalek irridu niprofaw ma teżistix soluzzjoni automatika għal problemi li għanna. U jiena nishti eh, nitkellem samnajt illi id nisma ċerti euroxettiċi illi irridu iħallu l-Greċja taqdef għal-rasa għallix umma ma jifmux illi jekk aħna nerqu, nerqu li l-ommana. Grazzi, Signora Ferrera. Grazzi, President. President, Kommissarju, huwa żgur li l-Ewropa segwit l-austerità b'mod dogmatiku u koordinat u dan wassal għal reċessjoni. U issa wara reċessjoni għanna deflazzjoni, l-affarijiet sejrin mill-ħażin għall-ar għadna għatana fil-krizi tal-2008 u l-affarijiet momiex jittiebu il-qad zdiet, iktar reċessjoni, faqar, mod partikolari f'ekonomiji li huma iktar imbeda mill-ekonomiji ċentrali. Il-krizi ma diex krizi globali, Issa kriżi hija kriżi Ewropea għaliex l-Istati Uniti ħirġin minna għalhekk Is-sitwazzjoni hija urġenti hemm bżonn li nbidlu l-politiki tagħna. Il-Bank Ċentrali Ewropew uża l-istrumenti kollha tiegħu imma l-likwidità ma tistax tasal bħala krediti lil kumpaniji jekk ir-reċessjoni tfarrak l-opportunitajiet kollha illi n-negozju jirrendi għalhekk hemm bżonn illi nbidlu l-affarijiet, għandna bżonn nibdew mill-bidu, għandna bżonn tama u l-klim tagħna irid isir fatti Mux kif ġarra sissa illi kullħat paċ paċu jgħajt l-affarijiet u ma jisir xejn. Għanna bżon ta' struttura ġdida minnaħat tal-Kommissjoni imma eh, ħafna minn dak illi tipproponu ma jippermettix illi kunem tassew bidla hemm bżonn illi ikunem kjarifika qabel u waqt smieħ sabiex aħna ikonna moħna mistrieħ illi il-programm li qed jiġi propost huwa tassew differenti. U li aħna ma jkonniex id żona euro illi hija maqtuha kompletament mir-realtà. Ir-realtà qiegħda tħabtilna mal-bib u burġenza. Grazzi ħafna, Sinjura Ferrera, Surzanni. Grazzi ħafna President fl-Italja dawk li kritikaw il-gvern ta' Renzi għal noqqas ta' tkabbi jissejħu gufi. Inti sur Katajnen, inti dak li dejjem tisħaq fuq il-disciplina u l-austerita u intom tqisu ċittadini Ewropej bħala eh, ħaruf li rrit jiġi eh, eh sakrifikat fuq l-artal tal-austerità tagħkom dak li għamiltu sissa u kien falliment meta se tistempħu u taraw illi mhux se toħorġu mill-kriżi billi tgħinu lil banek mingħajr ma tejnu ċittadini meta se tindunaw illi biex noħorġu lill-Ewropa mill-kriżi il-kelma m'għandix tkun eh, disciplina fiskali ma' solidarjetà ħantik parir biex nikkonkludi il-summit ta' zona euro għamluwa fil-periferiji tal-ibliet Ewropej fost dawk li għandhom xogħol għandhom dar laqastama. Tkellmu magħhom kull, kull, kull ġimma għamel kif namel jien ta' kull ġimma morru dar ħarsu li kom infuskom fil-mera u staqsu aħna qegħdin namlu dak li suppost qegħdin namlu. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur Zarjanopoulos. Grazzi. Rrit infakkarkom illi jiena xtaqt namel point of order u għadni nistenna li tini l-opportunità illi namlu. Ftit qabel tiftit eh, eh, qabel eh, summit ta' zona euro miflok manna tama għall-iktar tkabbir għanna biża' minn kriżi kapitalista eħrex l-istennijiet li tal-partiti li jaqblu ma' din il-politika ma jistawx jiġħdu il-fatt li s-sur Draghi għal illi tnaqis kwantitattiv mhux se jagħmel xejn biex eh, taffi xiftit din l-austerita kifra. Musa tagħmel xejn għal biex isolvi problema tal qat waqqas għal ħaddiema, sempliċement għal lieħ tal-kapitalisti għaliex il- eh, intom qegħdin tfarku da kollu illi l-ħaddiema kizbu f'dak li huwa edukazzjoni u benefiċċji soċjali. Għalhekk dawk il-miżuri kollha dak il-nitfiet illi qegħdin tagħtu lil ħaddiema sempliċement qegħdin iwadbuhom dejjem iktar fil-faqar. Ġifieri xejn ma jista' jsir biex issalva din is-sistema, sistema ħażina li se twassal għall-iktar għat faqar u gwerer. L-unika tama li għandhom il-ħaddima u li irdu din is-sistema darba l dejjem. Muito obrigado, <coughs> Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Presidente Grazie ħafna, Sr. President. L-ewwel qed jiena nixtieq ngħid proset lil President li qed jirrepreżenta lil Kunsell u anke lil Kummissarju. Jiexa xi ħaġa ċara li bħalissa aħna irridu nagħtu din il-proposta bazata fuq il-prioritajiet, prioritajiet għabbażi ta' iktar tkabbir ekonomiku u bilan ta' iktar xogħol. Naturalment il-pajjiżi kollha huma mħassbin anka minħabba żona euro u nafu rridu nagħtu iktar appoġġ lil tkabbir ekonomiku u lix xogħol din hija realtà importanti ħafna hija ċara illi kemm fiż-żona euro kif ukoll fil-pajjiżi oħrajn Ewropej li din hija meħtieġa, però xi ħaġa oħra li għandna bżonna. Dak li aħna smajna fil-plenarja llum mhuwiex dak li aħna għandna bżonna, ma nixtieqx ma nixtiequx noqogħdu nitkellmu fuq il-pozittiv u n-negattiv, ma nixtiequx noqogħdu nitkellmu fuq dak li huwa ideali, naħseb li l-Kunsill huwa irrispettat u bħala riżultat tal-votazzjoni illi tal-voti illi resqu ċittadini sabiex għazlu l-inna dinja xaħġa li ħna rridu nirrispettaw ukoll. Ir-riformi strutturali ma importanti għandna bżonn ta' iktar xogħol ħalli noħolqu iktar tkabbir ekonomiku nkella ħa noħolqu iktar problemi u ħankunu ħlejna l-opportunitajiet tagħna. jina naħseb illi hija importanti illi aħna naraw illi il- Ix-xogħol irid ikun iffinanzjat skont il-riformi strutturali li aħna diġà ftemna dwaru. Ikellem li jis sur Gualtieri. Grazzi ħafna sur President, jiena naħseb li issa li għadim xorta waħda minn din kriżi ekonomika naħseb illi jisu edin jgħat joħroġ dan il-Jetson Hall Consensus. Naħseb illi verament jgħat jwaqqafna milli eh, aħna noqogħdu nkontra xurxina kif konna fil-passat, irridu li naqdu fl-imkien ħalli jkollna politika monetarja, fiskali u anka ta' tkabbir ekonomiku. Huwa proprju għal dan il il-Kummissarju Katajnen jgħat jgħajt li għanna bżon ta' riformi zdanka ta' l-investimenti li għanna bżon ta' iktar kompliċità Iżda il-klim mhumiex biżejjed, naturalment hemm bżonn li mill-iktar fis possibbli sabiex inkunu kredibbli nkun nistgħu niddefinixxu ċertu tweġibiet konkreti għal sabiex nwiġbu tajjeb għal din l-analiżi waħna ħankunu noqodu attenti ħafna anka dwar investimenti hemm bżonn li noqodu attenti għal dettalji il-pjan ta' 300 biljun ta' Juncker u anka kif qed tinti kummissarju Katajna hemm bżonn nħerġu investimenti privati u pubbliċi mhux biss dawk privati iżda anke fuq il-livell Ewropew ġifieri għandna bżonn ta' eh, flussi friski u ġodda ta' eh, flus u ta' investimenti sa fuq il-politika fiskali u fuq il-suġġett ta' flessibilità flessibilità. L-flessibilità mhijiex biss eċċezzjoni għal regola, iżda l-flessibilità hija parti mir-regola. U il-regoli fil-fat jgħat waslu għal iktar proċikliċità, ġifiri il-fat li aħna irridu intejbu il-pozizjoni fiskali tal-zona euro mux ta' ċertu pajizi illi tista' ċertu waħda tibqa' skont l-anijiet tal-kriżi tista' twassal għal l-implementazzjoni tal-riformi strutturali hija xi ħaġa importanti ħafna. Grazzi ħafna, issa is-Sur Wolf. Grazzi ħafna, Sur President. Issa aħna li qed inħejju ruħna għal summit tal-żona euro naħseb li huwa importanti nifakkarkom daqsxejn fuq xi ftit mill-istatistika li l-politiċi u l-kummissarju u dawk li huma esperti ħajħarsu lejnhom. il tkabbir għad 0.1 fil-mija fl-Ewropa. Il-qat bħalissa huwa 11.5% għall-Ewropa u pajjiżi bħal Kroazja għandna rata ta' 17%, 15% fil-Portugal. fl Spanja għandna 23% u fil-Greċja għandna 25% bħala perċentwali tal-qat. Din jaħbar tajba ħafna għal dawn ċittadini li qegħdin ibatu meta jkunu jafu li n-nies ħajjiltaqgħu jxorbu x-xampanja jqogħdu jiddiskutu fuqhom. Verħassu nħarsuhom aħjar. Mela, issa fuq l-investiment privatu pubbliku jgħat jon dak li nixtieq ngħidulkom sinjuri jiena naħseb li dak li jidher li qisu falliment huwa falliment, dak li aħna qed inxommu bħala falliment huwa falliment ukoll. Iżda dak li ħajinxam fis-summit huwa biss il-xi ħaġa sabiħa tas-suċċess, is-Sur Karas. Grazzi ħafna Sur President. Jiena ikolli ngħid illi daqsxejn sorpriz bitħejja ħażina ħafna u diżorganizzata dan is-summit. Jiena naħseb illi aħna ilna niddiskutu fuq dan kollu, aħna ridna nkunu iktar eh, konkreti, niddiskutu proġetti u pakketti iktar eh, konkreti, iżda aħna nazbu illi ma rridux biss naqsu eh, il-perspettiva eh, Tana rridu nagħmlu aktar konkreta u naraw x'inhu l-għanijiet tagħna nistabilizzaw is-settur bankarju, nimplementaw il riformi strutturali, ntejbu u nżidu l-kompetittività, nżidu il-tkabbir ekonomiku, l-investiment u x-xogħol. aħna dwar dawn il-proposti ta' kif aħna nistgħu nilqu dawn l-għanijiet u kif nistgħu naslu għal din l-imbuttatura li għandna bżonn nagħtu lill-ekonomija tagħna. xinu l-miżuri, il-riformi strutturali, fil-qasam tal-edukazzjoni, eh, tkabbir u innovazzjoni dawn huma importanti ħafna parti minn hekk fis-suq intern u hemm bżonn li jkun hemm ċertu miżuri u anka fil level ta' tabuċetarju Aħna rridu l-ewwel qabel kollox nimplementaw l-Unjoni Bankarja. Irridu naraw illi il-rapport ta' Trojka ta' dan il-Parlament Ewropew kun implementat fil-żona euro sadwar il-leġitimazzjoni burokratika u anka f'dak li għandu xaqsam id-drittijiet tal-bniedem. Aħna rridu illi f'dak li għandu xaqsam fiħdan dawn il-miżuri aħna nkunu qegħdin implementaw dan kollu U jiena naħseb li anka f'dan il-transazzjonijiet finanzjarji aħna rridu naraw li fil-Konsill nkunu nistgħu ninħeġġu l-fatt li ħajimplementaw dan l-annijiet minħabba li l-proposta minnaħa tal-Parlament Ewropew diġà ressaqnija, Sinjor Beres. Grazzi ħafna sur President, id-dinja għaddeja, għaddeja tevolvi ruħa u fil-nuqqas ta' tkabbir intkom, intkom xe tiċċaqalqu. Il-Bank Ċentrali ċaqla s-sur Mario Draghi li staqna li kien fosna dal-ħodu fil-diskors of Jackson Hall u koll eh, tkellem fuq il-situazzjoni u saqsa fuq il-ħiliet illi wieħed jimmobilizza il rikesta il globali u x'tirrispondu intkom illi hemm bżonn ta' iktar riformi strutturali mingħajr ma tifmu illi riformi strutturali huma taħsara anki għal dawk illi din eh, iċqalqu dan il-kapital uman. U għalhekk sur Katajn kif se tħejju eh, dan is-summit tal-żona tal-ero tant għandna bżonn tiegħu. Eh, anki ċifri tal-OECD ek jajdu meta se neċaqalqu biex nimmobilizzaw eh, din il-kapacità tana minħabba u fid-dawl eh, ta' din it-talba fuq livell dinji, kif se tiċċaqal u se tagħmlu fuq dan il-pjan tal-biljuni sħaħ illi suppost ikunu jista eh, ġibu ir-rekupru fin l Ewropea tagħna fil-żona tal-Ewro bħala priorità biex hekk noħolqu l-impjiegi u it-tama. Muchas gracias. Grazie ħafna. Issa il-Sur eh, Guerrero, Iva, grazzi ħafna din ix-xitwa l-Unjoni Ewropea, anzi dan is-sajt skużani, l-Unjoni Ewropea ovvjament komplet dak li dak li ilha tagħmel dawn l-aħħar snin u pratikament waslet għal eh, tmim il-krizi imma fis-sajf rajna illi forsi se nidħlu fit-tielet depressjoni tagħna u għalhekk ma nitkellmu fuq it-kabir kabir kabir tal zona tal-euro ta' tlet eh, ekonomiji l-kbar tal euro Għaliex qed jissuċċedi da kollu? Għaliex aħna ma konvejtinix Eh, u issa għanna issa il-xaħat issa zona euro xi eh, wieħed li huwa eh, batut u għastant aħna għanna bżon illi ikonna dan l-investiment fi salarju fil-impjegi u għalek fl-Unjoni Ewropea dal-moment għanda bżon injezzjoni ta' vitamini, vitamini ta' investiment, ta' tkabbi, ta' edukazzjoni u il-rikupru ta' livell ta' salarju. U kif diġa intqal, aħna maħniex ħbib ta' deficit u għalhekk il-Fond Monetarju Internazzjonali u il-Bank Dinni u il-Think Tanks u il-Bank Ċentrali Ewropea u koll huma fl-oriġni u koll dik li talba u mingħajr it-talba mhux se jkun hemm rekupru ekonomiku, mingħajr investiment mhux se jkun hemm tkabbir fl-Unjoni Ewropea, mingħajr investiment, mingħajr il talba se nkomplu nexu fil-faqar u noħolqu dan din massa ta' eh, ħaddiema illi ma jkunux jistgħu jkollhom eh, salarju u jkomplu b'dawn il kondizjoni ta' faqar. Grazzi ħafna. Guerrero. Grazzi ħafna li sur Guerrero issa immorru għas sessjoni ta' kaċ ma għandna problema illi huma 14 dawk li jitolbu il-kelma, ovvjament ma nix il-ħin biex nkunu nistgħu ngħidu iva li daw kollha li jixtiequ l-kelma u għalhekk jekk huwa l-każ eh, natu l-kelma għal dawk illi dawk umbat wara li kuna minuta ovvjament niprovaw natu il-kelma lill-oħrajn. Imma ovvjament jekk naraw hemm bżonn l-ewwel ma' rappreżentanti tal-gruppi individwalment u mingħajr interventi u għalhekk nibdow bl-intervent bis-Sinjor bis Salver. Salver. Señor Presidente, yo creo que es de justicia dar la bienvenida a las medidas. Mela, Iva, għal dak li għal sur President tal-Bisi aħna nistaw najdu iva imma l-Bank Ċentrali Ewropo mhux se jkollu soluzzjoni maġika dawn il-problemi kollha li għandna u l-Bank Ċentrali Ewropo laqas biss ikun jista' jagħti soluzzjoni għal dawn il-problemi minnar ma jkollna ir-riformi adattati biex u impiegi u tkabbir ekonomiku. Spanja huwa eżempju emblematiku ta' pajjiż riformista, eżempju eh, għax dan huwa l-pajjiż li għandu l-iktar tkabbir fil-żona tal-euro u qed joħloq iktar impjegi mhuwiex biżejjed, però u għalhekk aħna naqblu fuq dan. Imma ovvjament bla dubja ta' xejn nafu li huwa eżempju sur kummissarju mhux biss għandna bżonn ta' riformi imma għanna bżon nimplementaw il-pjan tal-Komissarju Juncker, tal-President Juncker, u dawn huma il-pjanijiet li tant drabi smajna fuqu imma għanna bżon implementaw biex jikunu lesti għalih. Grazzi ħafna, Sur President. Grazie, Signor Salva. Grazzi, Sur Salver. Issa, Sur Magnet. Merci, uh, Monsieur le Président. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Komissarju. Edin naraw li din konna se noħorġu mill-reċessjoni imma hemm ir-riskju wkoll ta' deflazzjoni u nifmu wkoll illi il-tkabbir sostenibli u il-rekupru minn investiment pubbliku massiċu kontrollat tafu su President fl-Ulju kena pjan investiment ta' 3 biljon euro u emson nusaw aħjar il-politika il budgetarja imma xen eh, xem fuq l-agenda ta' palatlistija tlistija għal summit ta' zona tal-euro u naħseb illi mżon illi natu post xira għal dan investiment fuq livell globali u nkomplu nappoġġaw it-kabbir għax meta naraw l-affarijiet iktar bil-fond ir-regoli kollha tal-Jerosot u data li ħarġu dawn ma jabdux jitfit ma' realtà u hemm bżonn illi nkomplu naraw li mumma l-entitajiet u nkomplu napoġġaw it-kabi dan ikun ovvjament zbal. Senjori Starvati. Herr Präsident, Herr Kommissar. Sir President, Sir Kommissarju, jiena ikollinejt li daqxejn id-dizappuntat f'dak li jettinti. inti dan l-aħħar ħames snin jiena naħseb li żgur ħanerġa' nisimgħu minna u ħames snin oħra minħabba li jekk mhu ħanibqgħu sejrin hekk m'għandniex għamlu progress u naħseb li l-Kummissjoni qisha qiegħda għamja fuq dak li qed jiġri qudiem għajnejha barrozzo qalu qal illi s-sitwazzjoni aħjar mis-sena 2010 ma naħsibx li dan huwa veru anzi l-appost ikolli ngħid illi id-dejn komuni tagħna jgħat jiżdied il-kompetittività ma żdidietx u naħseb li dinja situazzjoni ħafna għal sena 2010 il-konċillira il tagħna fil-fatt tkellmet anka fuq ir-rebħa tal-Premju Nobel u koll għal politika jiena naħseb li xorta waħda minn kejja dan kollu kejja l-Unjoni Ewropea kienet tattat dan il-premju aħna bqajna mixxin lura jiena naħseb li għandna bżonn ta' bidu ġdid fil-Unjoni Monetarja. L-pajjiżi għandhom ikunu f'pożizzjoni li verament jagħmlu dak li huwa tajjeb għall pajjiżi tagħhom. E, Signora Bilbao. Grazzi ħafna, Sir President, il-miżuri li aħna konna edin namlu jistaw waslu għal żewġ konsegwenzi differenti. l net pozizjoni komuni li tista' tenna sabiex aħna naffaċċaw bidliet komuni. U naħseb li ma nistgħux aħna namlu tajjeb għal nuqqasijiet ta' tmexxija ekonomika ta' ċertu pajjiżi jekk inħarsu lej iż-żona euro, għandna nafu li għandna l-ekonomija reali u ċertu miżuri u modelli illi fallew. Aħna għandna ċertu miżuri u ċertu sfidi li aħna qegħdin inħabtu wiċċna magħhom. Jiena naħseb illi verament għandna naraw illi qegħdin nofru valur miżjun fit-trasport u f'ċertu setturi oħrajn. Jiena naħseb li dan irid isir b'mod ikkoordinat bejn l-istati membri naħseb naħseb li affarijiet l-oħrajn kollha huma affarijiet li m'għandhomx sustanta li m'għandhomx bażi. Din hija l-kwistjoni u aħna rridu nsaqsu lil nfusna lura għalfejn l-investiment privat mhuwiex qiegħed jasal aħna bżonn nimmobilizzaw kemm nimmobilizzaw kemm jista' jkun. Grazzi ħafna, Signor Ferreira issa. Is-Sur Ferreira nsi. Mhux jataw? Surur Tasson. Iva minn dawn id-dati data disastruża li rajna dan is-sajf Ovvjament għanna bżon naħdmu rektar u hemm bżon illi ngħidu illi riformi strutturali u austerità mhux qed jaħdmu u hemm bżon l-pass sur Katajnen. Tasso għandna bżon naġlu għax qegħdin fix-xifra hawnhekk ta' diżastru għal dawk li huma riformi li riformi bħeffa kbira għax kif għattin stess jortu koll dawk il-pajjiżi bħal Portugal u Spanja ġifieri fil-periferija mhux biss Franza u l-Italja u għalhekk għandna bżonn tektar flessibilità fuq is-suq tax-xogħol u kull darba għandna bżonn iktar intejbu s-servizzi pubbliċi u nitkellmu fuq dawn is-sistemi isom kien sejħulhom kazino u għalhekk imsom tal-likwidità li ma jkunux fidejn l-spekulaturi u għalhekk sur katajnen ma nisawx inkomplu sejrin hekk jekk jogħġbok għajt li kellek żball saqsi għal skusa u issa implementa dawn il-pjanijiet ta' investiment għax xek le nissa namlu xejn u mussa jkonna bżon ta' data għal din is-summit u għalek jekk joġobkom rikonoxxu il-żbalji eh, tiegħek biex inkunu nistgħu noħorġu minn dan istaġnar Grazzi ħafna issa is-Sur Ferreira. Obrigado, Grazie ħafna, Sir President. L-elezzjonijiet issa ġew marru. Il-krizi ekonomika kulħadd qed jgħid li għaddiet u ħalliet. iżda ma naħsibx li dan huwa veru, l-kriżi qiegħda twassal konsegwenzi għar ċittadini Ewropej. U hemm żewġ alternattivi. Aħna naraw li jew naraw li nkomplu nazzu rasna u nafġu kifet jipproponu l-Kummissjoni jew verament nwaslu għal-bidla bidla fl-istatut, bidla f'dak l-għandu l-istatut tal-Bank Ċentrali Ewropew fl-indipendenza tal-bank u li nagħtu iktar seta l-istati membri għad deċiżjonijiet ekonomiċi u monetarji tal-pajjiżi tagħhom. Jien naħseb li sakemm aħna maħniex ħanamlu hekk żgur il ħajkun iktar staġnar ekonomiku u maħniex ħanoħorġu minn din il-kriżi ekonomika jiena naħseb li għandna bżonn illi ninnegozjaw iktar fuq il-bażi tal-munita unika aħna għanna ċertu u kol passi oħrajn li għat jittieħdu għal patta stabilta. Istaħna edin naraw dan fej wassalna meta nipruvaw natu iktar setat l-istati membri. Is-sur Ferriċ. Grazzi aħna l-kol kem aħna għanna l-qalbna tkabbir ekonomiku għalina hija importanti l-kol issa jekk intom taħsbu jekk hux l-Unjoni Ewropea hija ideal sabiħ jew kella hi xi ħaġa grotteska. Xorta waħda aħna naqblu li għandna bżonn aktar tkabbir ekonomiku l-ekonomiji tagħna rridu jikbru flimkien. L-aħjar mod ta' kif nistgħu nagħmlu dan huwa li neħilsu l ċittadini Ewropej, mill-katini li qegħdin ixxekluhom, mill-katini li qegħdin iwaqfuhom milli jgħixu ħajjetom. Hemm ħafna affarijiet li qegħdin idejquhom, li qegħdin verament jagħmluhom eh, Iwaqgħu f'depressjoni rridu nippermettulhom li huma jkun iktar kreattivi kollom il-kuraġġ li jerġgħu jibdlu l-affarijiet. Jiena nixtieq li nħeġġiġkom li jintom għandkom taħsbu fuq dawn il-kunċetti u dawn il sibijiet nobli ħafna aħna lkoll nixtiequ li nagħmlu dan. Iżda jen nużaw il-kreattività li għandna aħna bħala individwi sabiex nil nilqu dawn l-anijiet. Issa n-naħdi il-kelma f'issem il-Kummissjoni l-Sur Katajna. Mr. President. Sir President, membri onorevoli, jena xtaqt li kolli um, diskussjoni komprensiva. Jena jkolli e, nitla minn ftit minuti oħra mħabba li titjira tiegħi ħa titlaq dal-waqt kienem minn tkellem fuq il-riformja għal potenzjal ta' tkabbir tina xi ħaġa importanti ħafna mħabba li f'ħafna mill-istati membri il-potenzjal ta' tkabbir huwa fuq livell baxx ħafna u għalhekk għandna bżonn ta' ħafna iktar riformi. Dan jiddependi ħafna mill-pajjiż u fis-sitwazzjoni fil-livell lokali. Huwa faċli aħna nifmu naqblu ma' Sinjora Rodriguez dak li qed tinti ġifieri aħna rridu nporġu l enfasi tagħna fuq il-mudell soċjali Ewropew. Inti fakkart ukoll fuq il-ħtieġa illi aħna għanna bżon illi nsaħħu l-innovazzjoni. Dinja xi ħaġa li hija importanti ħafna. Jiena naf illi hemm ħafna metodi differenti ta' kif aħna nistgħu norganizzaw il-finanzjament tagħna fl-Istati Membri u naħseb illi forsi aħna nistgħu nikkupjaw l-eżempji tajbin ta' pajjiżi ta' ċertu pajjiż minħabba li dinja xi ħaġa li tista' ġeddet l-Ewropa mill-ġdid u din it-tip ta' riforma tista' twassalna l-qoddim, tista' tenna nagħmlu progress ġifieri hemm ħafna affarijiet li jistgħu jkunu pożittivi fl-Ewropa huma vantaġġużi għal fatt li aħna din l-Unjoni Ewropea iżda għandna ċertu żvantaġġi iżda veru li rridu jkun hemm iktar innovazzjoni, rridu jkun hemm iktar riċerka U naħseb li miex kwistjoni biss ta' flus, iżda hija kwistjoni wkoll ta' kif aħna nistgħu norganizzaw l-użu tas-sorsi pubbliċi fuq il-Bank ta' Investiment Ewropew, Iva, naqbel li importanti li nużaw b'mod iktar effiċenti il-Bank ta' Investiment Ewropew. Sur Luka qal ma nafx jekk fimtek sew inti qed xi ħaġa illi jekk aħna għandna bżonn l-investiment ma jagħmilx sens illi aħna jkun iktar konsultazzjoni. Però jien ma naħsibx li dinja kwissjoni ta' iva jew le, minħabba li l-investimenti hemm bżonn ta' għandhom bżonn id-domanda, għandhom bżonn li jkun hemm biżejjed fiduċja fost iċ-ċittadini u għalhekk aħna rridu norbtu flimkien ir-riformi flimkien ma eh, miżuri favur il-ħolqien ta' aktar domanda, iżda għanna bżon ta' ċertu konsolidazzjoni ħalli nsaħħu l-fiduċja ta' ċittadini u bat għanna bżon l sforzi fuq il-livell Ewropew. Aħna rridu naraw li dak li il-Kummissjoni l-ġdida edha tħejji u l-kandidati dak li qegħdin jippruvaw jiddefinixxu propju dan ġifieri nittama li dan id-dibattitu jista' jitkompla l qudiem ħalli nifukaw iktar fuq l-investimenti. n-ingrazzjak. Grazzi ħafna li kummissarju s-sanati sabiex nisimaw l Sur Della Vedova sabiex jala dan id-dibattitu. Grazzi ħafna. Sur President, Signora President, membri onorevoli, għanet nishtan ingrazzjakom ħafna ta' din l-opportunità li offrejtu kemm li li kif ukoll il-President Taljana sabiex nisimgħu l-ammont ta' opinjoni differenti li jintom għamiltu fuq dan is suġġett Naħseb li l-interventi marru li l-in mis suġġett li aħna konna niddiskutu ġifiri tħejja tal-summit ta' zona euro li ħajsir ix-xar id diħel u għal-din raġuni ma tantx nistanżit ħafna affarijiet ma dak li jiena diġa fit-diskors tal-ftuħ ta' din id-diskussjoni. Jiena nixtieq nerġa' ntenni iżda illi aħna ħankunu f'pożizzjoni illi ngħidu daqsxejn iktar meta ikolna il- tħejjija preċiża tas-summit, ħalli nkunu nafu eżattament x'ħan iddiskutu fis-summit. Nixtieq illi dwar Is-suġġetti li għandhom xaqsu ma tkabbir u anka mal-punt tal-investiment dawn huma punti li semma u nixtieq nerġa' ntenni u ngħidulkom li l-Presidenza Taljana taħseb li bħala priorità' għanna nieħdu bis-serjetà dawn is-suġġetti li intom semmejtu anke l-opinjonijiet li intom ristaqtu fisem il-gruppi politiċi u fisimkom stess. U apparti minn hekk nixtieq ngħid li jiena ħadd nota tal-punti kollha u suġġerimenti li intom ressaqtu matul din id-diskussjoni ħan nipprova nara illi dawn il-punti u dawn is-suġġerimenti ħajkunu użati u noħodhom għand dawk illi ħajjieħdu ssib it-tħejja tas-summit li jmiss. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa għanna s sur Zarjanopoulos illi jishti irassa point of order ek joġbok. Grazzi ħafna. Matul id-diskussjoni kien hemm kollega li tkellem fisem non anskri Iżda regoli huma ċari ħafna inna nanskri dawk li mhumiex affiljati mumma affiljati mal-ebda grupp politiku. U allura m'għandhomx opinjoni politika. Jiġifieri kulħadd jitkellem għalih. U mhux fissem xi grupp politiku. Naħseb li l-aħjar mod huwa illi ngħidu Il-President interrompiet u għalet li hu nota tal-kumment jissa jmiss il-punt li jmiss, ġifiri stqarriet minna tal-Konsil tal-Kommissjoni fuq ir-rowlat tal-inizjattiva taż-żazax. Jina qed nara li hemm ħafna nies li jixtiequ li jipparteċipaw fil-catch tiegħi. Ħan insu l-punti kollha u nixtieq ngħidulkom ukoll illi għandkom jekk joġobkom iżommu ma' 30 sekonda li qed nagħtulkom. Issa nixtieq li niftħu dibattitu